il-mistoqsijiet lill president tal kummissjoni l-ewwel aħna ħanippruvaw inwieġbu l-mistoqsijiet illi ħajkunu mistoqsija mill-kapijiet tal-gruppi politiċi bħala l-ewwel kolliem jiena nixtieq nistieden lil Manfred Weber sabiex issaqsi l-ewwel mistoqsija minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz kollegi, il-Kummissjoni llum adottat il-ftehim il-ġdid ta' Swift fis-sessjoni u eh, dan kien adottat maġġoranza kbira u jiena nixtieq insaqsi lill president tal-Kummissjoni minħabba li ċittadini ma pjuttost imħasbin dwar dan jekk huma jaħsbux li jistax u x'ħajkun hemm progress u jekk iċ-ċittadini tagħna kif nistgħu aħna nikkonvinċuhom aħjar bil-benefiċċji ta' dan il-ftehim il-ġdid. Grazie ħafna Mr. Weber, Sur Weber, Iva dan eh, kien adottat illum b'mod inanimu mill-Kummissjoni u naħseb li dan aħna rridu nżommu ħafna iktar b'mod strett mal-regoli ta' privatezza. Jikkonsidra l-prinċipju ta' proporzjonalità u hija marbut mal-prinċipju ta' prevenzjoni persekuzzjoni ta' terrorizmu u l-finanzjament tat terrorizmu. Il-ftehim kif inhu bħalissa jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u jaraf ukoll id-drittijiet tal-karti tad drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-ftehim ukoll jieħu ħsieb il-protezzjoni tal-użu ta' din l-informazzjoni u anke l fatt li wieħed ikun jista' jkollu aċċess għal proċeduri legali fil-każ ta' diskwit u aħna nippruvaw aħna nippruvaw nagħtu tweġiba lil tħassib tal-Parlament Ewropew kif għamilna fl-aħħar laqa fl-aħħar eh, ftehim ta' Swift f'Marzu. Sur Weber, jekk jogħġbok tix terġa' saqsi mistoqsija addizzjonali jogħġbok. Sur President, Iva, nixtieq insaqsi mistoqsija addizzjonali qasira jekk jogħġbok. Jien nixtieq insaqsi fuq il-kontenut tal- ta' dan il ftehim minn intom qed eh, titkellmu dwaru bħalissa jien nixtieq nkun naf x'tifsira issa ħajkollu dan il-ftejim fir-relazzjonijiet transatlantiċi dan huma suġġetti li aħna tfadlina niddiskutu mal-imsieħba Amerikani u li ma tifsira ħajkollu dan il-ftejim nixtieq nkun naf. Iva, dan huwa ftehim importanti ħafna l-imsieħba tal Amerikani żgur li ħajkonsidraw li din hija l-ewwel priorità fid-diskussjonijiet li huma bħalissa din imexxu mal-Unjoni Ewropea. Dan huwa ftehim importanti ħafna r-relazzjonijiet ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u dan l-aħħar tkollna volum kbir ta' informazzjoni li rċevew huma l-awtoritajiet tal-Amerikan, l-awtoritajiet Amerikani fl-applikazzjonijiet tagħhom u aħna rridu nippruvaw nsibu wkoll eh, soluzzjoni għal din il-problema minħabba relazzjoni transatlantiċi dan maħabba Mikael fatt li dawn il-relazzjoni transatlantiċi huma importanti ħafna aħna xorta waħda rridu nibqaw nisqu fuq il prinċipi tagħna ta' protezzjoni tal-informazzjoni u l-Kummissjoni għamlet xogħol importanti ħafna u siwi ħafna u jiena naħseb minn perspettiva politika iktar wiesa naħseb li jkun importanti ħafna li aħna niftehmu eh, mal-Amerikani dwar dan is-suġġett ningrazzjak. Grazzi ħafna, issa nixtieq infakkar lil kulħadd li l-mistoqsija addizzjonali u tweġiba addizzjonali ħatkun tkun sempliċement għal 30 sekonda. Din hija regola. Jekk jogħġbok Sur Schulz, jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Sabiex inkompli mal-mistoqsija li għamel il-kollega tiegħi Manfred Weber il-Kummissarju Malmström informat il-kollegi tagħha illi minħabba li kif huma mexxin bħalissa n-negozjati f'dan il-Kamra f'din l-istituzzjoni aħna mħasbin ħafna, il-Kummissjoni taf illi dak illi huma deċidew dwaru llum mhuwiex dak illi l-Parlament jaħseb illi jista' jirrappreżenta progress f'dan il-kuntest tafu, Aziz eh, President, taf Aziz President tal-Komissjoni, li jekk intom ħat implementaw dan il-ftejn kif innu il-kumpanija Swift, per eżempju, ħajkollha iktar drittijiet ta' kontroll, iktar mill-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Ta' fuq dan il-Kummissarju Malmström spjegatilkom dawn l-affarijiet kollha, jekk spjegatilkom kif stajtu tiddeċidu favur dan il-ftehim? Jekk ma spjegatilkomx, għalfejn ma spjegatilkomx? Iba, naturalment, il-kulleġġ kien informat kontinwament mill-kummissarju li kienet responsabbli għal proċess ta' negozjati l-lum stess, il-kummissarju Mastrom informatna fuq l-aħħar riżultati tan negozjati li kellna. Aparti minn hekk għaltinna li jiżammed dialogu intensiv ħafna ma' ħafna minnkom mill-Parlament Ewropew aħna nafu ma' Eh, xinu ma tħassib komu u għaltinna li jintom kontum informati dwar il-proċess tan negozjati Issa il-Kommissjoni zam sodisfat il-wol taħħa tan negozjati u aħna eh, issa fidejkom jekk intom taċċettawx jew le dan il-ftim, jiena nissuġġerixxi li intom taċċettaw għax importanti ħafna dan il ftim għax sigurta taċ-ċittadini tagħna qed jissalvigwardja l-protezzjoni tal-informazzjoni, però din il kwistjoni sensittiva ħafna aħna nemnu li drittijiet ta' dan il-Parlament kienu rispettati bissieħ, però aħna rridu nnegozjaw ukoll fis fissem l-Unjoni Ewropea u kif qed tilkom id-deċiżjoni li tiddet illum il-kwistjoni mill-Kummissjoni Ewropea kienet waħda pożittiva. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna tal-deskrizzjonijiet daqshekk amikevoli tad-dibattitu tiegħek, però dik ma kienx tweġiba l-mistoqsija tiegħi u għalhekk ħanerġa' nipprova nsaqsik b'mod iktar preċiż il-Kummissarju Malmstrom fid-dibattitu fil-Kummissjoni qabel ma intom ħattu deċiżjoni fil-kulleġġ tal-Kummissarju għaltilkom illi aħna bid-dokument illi intom ħad iddeċidu dwaru llum il-Parlament wis probabbli ħajvota kontri? Jew inkella għaltilkom il-Kummissarju Malmstrom illi bid-dokument illi intom għaddeċidejtu dwaru il-Parlament ħajvota favur b'maġġoranza. Nerġa' nirrepeti, x'qaltilkom il-Kummissarju Malmstrom. Nerġa' saqsik b'mod preċiż għaltilkom illi dan id-dokument ħajkol maġġoranza ta' Parlament jew le, jekk jogħġbek wieġibnu b'mod preċiż. Il-Kummissarju Malmstrom ma setax tbassar minn qabel x'ħajkun il-vot fil-Parlament. Il-mistoqsija tiegħek Sur Schulz kienet jekk il-Kummissarju Malmström għaliex jekk għaliex jekk eh, il-Parlament xħaj jipoġġa dan id-dokument jew le. I għalet għaltenna li qabel ma il-parlament vota kontra dan l-ftejji, maħna kanna diskussjoni importanti ħafna u kol fil-kommissjoni, natkellem ħafna drabi ma l-kommissarju ma u għahna nafu u konxi tal-fat u taf ħafna dwar dawn minħabba illi għamlet ħafna diskussjonijiet mal-Parlament u aħna naturalment maħniex qed nantiċipaw minn issa x'ħajkun il-vot fil-Parlament dan huwa dak li nista' ngħidlek minn issa. I għalt li wkoll il-konsultazzjoni mal parlament għadha għaddejja u għadu ma tlaħaqx ftehim dwar meta jista' jsir il-vot dwar dan il-ftehim li aħna deċidejna dwar illum, dan huwa dak li nista' ngħidlek dwar l-informazzjoni li tatna l-Kummissarju Mastru. Grazzi ħafna, Sur Verhofstadt. Importanti li tiftakru li dan il-ftejjem mhux ħajkollu mux ħajkun mhux ħajvota favur b'maġġoranza. Is-Sur President Verhofstadt kjoġbok. Sur President, il-bira Is-Sur Sarkozy kellu laqa olja u deċidew dwar approċċ għal tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea u mhux biss fiż-żona Ewro. Jien ma naħsibx illi din hija deċiżjoni relevanti li ttieħdet. Jien ma naħsibx illi hija kwestjoni li npoġġu żona Ewro kontra l-Unjoni Ewropea. Aħna għandna bżonn tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fiż-żona Ewro u fiż-żona euro il-mexxejja kollha ftehmu dwar dan minħabba illi aħna nammunita waħdanija. Issa jiena nixtaq nistaqsi l-President tal-Kummissjoni taqbel magħna inti li aħna għandna bżonn ta' tmexxija ekonomika kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fiż-żona euro u t-tieni mistoqsija dwar din it-tmexxija ekonomika. Min ħajmexxi eżattament? Aħna naħsbu li l-Kummissjoni trid ikollha dan ir-rwol ta' tmexxija. Ma nistgħux illi dan ma nistgħux nippermettu li dan isir minn kunsill minn xi erba' minn nies differenti fis-sena. Jiena nixtieq nkun naf x'taħseb ehm, il-Kummissjoni dwar dan li għadni kemm Grazzi ħafna. Nistur Verhofstadt minħabba li l-Unjoni Ewropea diġà għandha l-kompetenza għal dan, iva l-Kummissjoni Ewropea hija dik illi tista' tmexxi tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea fil-kwistjoni tal-kompetizzjoni, fil-kwistjoni ta' kontroll tal-budget, dawn huma kollha xogħol dan huwa kollu xogħol li tagħmel il-Kummissjoni b'rispett naturalment ta' trattat. Però l-Kummissjoni tistax tagħmel dan ix-xogħol weħda, trid taħdem b'kooperazzjoni mal-Kunsill li għandu wkoll kompetenza. Jiena naqbel mal-stqarrija tagħkom aħna għandna bżonn iva illi konna tmexxija ekonomika kemm għal żona ewra kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Biżjed li taqraw l-artiklu 136 ta' Trattat ta' Lisbona li jgħid li għandu jkun hemm ħafna iktar kompetenzi għal tmexxija ekonomika fil-kuntest tal-żona ewro, iktar dmirijiet għalina. U issa qed inkopru wkoll iż-żona euro wkoll. U allura jiena qed nittamel aħna nistgħu nsaħħu tmexxija ekonomika tal-Unjoni Ewropea tal-Zona Ewro wkoll. Mistoqsija addizzjonali Sur Verhofstadt. Iva, nafu l-ewwel pass li ħanieħdu ħajkun il-ħamis meta aħna iddeċidu fuq l-istrateġija tal-Ewropa 2020 jiena nittama sur Barroso illi fil-kuntest tal-istrateġija tas-sena 2020 mhux ħajkun il-Kunsill li ħajamel il-kontroll iżda tkun il-Kummissjoni li ħadd tmexxi il-kontroll. Minħabba li jiena qatt ma rajt il-kapijiet tal-istat u l-gvernijiet li huma rnexxielhom jiltaqgħu flimkien jikkritikaw lil xulxin u um, ħabba li din hija li s-soltu ma ssirx bejn dawn nies għalhekk naħseb li l-Kummissjoni għandha tkompli tisħaq fuq eh, il fuq dan ir-rwol u tibqa' tagħmel dan ix-xogħol iva sur ferħofstat inti tiftakar x'kien ix-xogħol kif kien ix-xogħol fil-Kunsill fil-Kunsill. Il-Kunsill hija kwestjoni hija istituzzjoni importanti ħafna, però il-ġestjoni mikro, il-micromanagement, m'għandux isir mill-Kunsill dan ikun żbar imur kontra trattax naturalment il-Kunsill jitina il-direzzjoni fejn aħna rridu nimxu u l-Kunsill għandu responsabilità li jċekkja wkoll jagħmel il-kontroll, però l-Kummissjoni lesta li tagħmel ix-xogħol li għandha tagħmel f'dak li għandu x'jaqsam il-kontroll tal-strateġija tas-sena 2020 u aħna se nserħu rasna totalment fuq l-appoġġ tal-imsieħba tagħna f'dan id-dibattitu anke min-naħa tal-Parlament u nista' ngħidilkom illi l-Kummissjoni il l-esta li tagħmel ix-xogħol tagħha. Jekk tippermettili sur President nixtieq ngħid dan ukoll, jiena nixtieq nirringrazzja il-gruppi politiċi ta' dan il-Parlament tal-pożizzjoni ċara li huma adottaw fil-Burro f'dak li għandu x'jaqsam ir-rispett tat Trattat ta' Lisbona. Iva, issa nitkellem fuq il-Golf tal-Messiku, jiena naħseb li dan kien suġġett li dejjem hija tiqanqal lin-nies ta' madwar id-dinja u anke l-użu l-ħela ta' żejt u l-effetti negattivi ta' dan ta' dak li ġara fil-Golf tal-Messiku nixtieq nkun naf x'taħseb il-Kummissjoni jiena dwar il- dwar kif aħna qegħdin nippjanaw illi inneħħu dan neħu dan il-problema, kif insolvu soluzzjoni din il-problema ta' żejt. U nixtieq nkun naf jekk intom temnux ukoll il-regolament li aħna għandna fil-kontest tal-Unjoni Europea għal provista tal-gas u taż-żejt jekk jistgħu xejnuna sabiex niprevjenu li jkun hemm katastrofi u diżastri oħra bħalma dak li għadu kemm ġara. Grazzi ħafna tal mistoqsijat tiegħek jivadna ma nafux x'inhuma il-kawzi tal-inċidenti li ġara minħabba l-investigazzjoni għadhom għaddejjin, importanti ħafna li nkunu nafu jekk kienux minħabba raġunijiet tekniċi jew nkella minħabba raġunijiet oħrajn u naħseb li għadu kmini ħafna illi aħna mbagħad nibdew investigazzjoni tagħna min-naħa tal-Ewropa. Aħna rridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni l-possibilità illi konna tekniċi ġodda anke fil-Baħar tat Tramuntana anke jekk li bħrawma ħafna iktar baxxi. Aħna fil-Kummissjoni f'Mejju aħna diġà organizzajna laqa ma' dawk li huma attivi fit-tħaffira żejt u ħanna ħallin nkun nafu x'inhi situazzjoni fil-Pratana u aħna qegħdin nippruvaw nistabilixxu sistemi ta' rispons ta' emerġenza ħalli aħna nipproteġu l-ambjent Ewropew. Mistoqsija addizzjonali, Iva, eh, jena nixtieq li tgħid li jekk inti taħsibx illi id-direttiva tal-gas u żejt hijiex biżejjed għal dan. Jiena nixtieq nkun naf jekk inti taħsibx illi dawn il-limitazzjonijiet tar responsabilità tal-liability mhux biżżejjed sabiex aħna nipprevjenu diżastri bħalma ġara fil-Golf tal-Messiku. Nixtieq nkun illi jixtieq għanna li aħna niddiskutu il-kondizjoni tekniċi fuq il-platforms, fuq il-oil rigs sabiex dawn jitjiebu u naraw illi il-kondizjonijiet ambientali ikunu konsidrati u li dak il-taffir li għatissir bħalissa fl-Pratana, fl-Antarktiku u f'postijiet oħrajn Nafu li l-ibħret hemmhekk mhumiex daqshekk eh, fondi iżda l-kundizzjonijiet huma diffiċli ħafna wkoll. Lunet, għanna leġizlazzjoni, għanna standards vinkolanti li applikaw għal dan kollu. Fir-rigward tal-sigurtà, tal-ħaddiema, preparazzjoni, eccetera u koll l-istati membri għamlu għat tal-leġizlazzjoni estensiva fuq livell nazjonali biex ikollhom sigurtà fl-Ewropa. Ukoll aħna għandna sistema ta' information response fil rigward ta' diżastri li jkunu ġejjin minn żejt uh, minn tankers eċetera, u din is-sistema timplementa qatt ta' odda li għanna fil-rigward ta' sistema marittima u t-nġis, etc. Hemm ukoll eh, Civil Protection Mechanism marittimu fil-rigward ta' krizi. Issa dwar il-punt konkret li għandu x'jaqsam mal-liability, Ħafna mill-leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-sigurtà u l-ambjent ma titrattax industriji partikolari, iżda aħna nistgħu naraw li din il-leġiżlazzjoni hija applikabbli għal kull sezzjonijiet relevanti ekonomiċi. Standards ta' sigurtà minimi minn kull stat membru irid jipprova jilħaq magħhom dan huwa konformi konformità mal-prinċipju tas sussidjarjetà ngħaddu għal Timothy Kirkhope jekk jogħġbok. President, fi rigward ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li nixtieq ngħid li jiena grat ħafna li jien u l-grupp tiegħi li konna importanti ħafna f'dan il-kuntest eh, qed nisimgħu aħbar dwar il-ftehim tal-Swift. Nixtieq nistaqsi l-President Barroso jekk jistax jgħidilna eżattament xi tallimna u xtalmet il-Kommissjoni dwar il-ftejm ta' Swift li jista' jkun eh, tużat mod ta' suċċess meta aħna nkun qed nittrattaw il-ftejm tal-PNR li aħna qed nistennew ħafna min-naħa tal-Istati Uniti iżda wkoll flimkien mal-Kanada u l-Awstralja. Grazzi. Probabilment għadu kmini wis biex nkunu nistgħu naraw x'tallimna x'għadna ma finalizzajniex il-proċess. Jien nagħti il-qudiem biex nlesta dan il-proċess anka flimkien mal-Parlament Ewropew għaliex mingħajr l-appoġġ tagħkom ma nistgħux naslu għall-ebda riżultat. Hemm żewġ kwistjonijiet ewlenin hawnhekk, waħda hija dwar is-sigurtà fir-rigward sa' drittijiet fundamentali u l-oħra dwar il-protezzjoni tad-dejta. Aħna qed nimpenjaw ruħna f'dan ir-rigward u nemnu li dan il-ftehim kif inhu bħalissa jirrispondi għat tħassib eh, li għandu l-Parlament Ewropew. Hemm ukoll punt iktar ġenerali inti Sur Kirkhope semmejt ukoll nirringrazzjak. L-Istati Uniti, per eżempju, hija waħda mill-iktar imsieħba importanti fl-Ewropa u allura nemmen li aħna politikament għan nipprivaw nilħu ftehim. Il-Viċi President Biden ġie hawnhekk u tkellem b'mod passionanti ħafna dwar l-importanza tar relazzjonijiet transatlantiċi anka f'dan il-qasam. Laqstant il-Kummissjoni mhux ser tirrakkomanda l-votazzjoni jekk ma tkunx konvinta li dan huwa l-benefiċċju ta' ċittadini Ewropej. Din hija kwistjoni u hija importanti ħafna għas-sigurtà tal-ċittadini tagħna. Nerġa' tenni din hija relazzjoni importanti ħafna mal-iktar imsieħeb importanti għalina. Grazzi. Jiena naħseb li l-atteġament tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward kien eżempju tajjeb demokratiku għal kulħadd. Domanda supplementari tiegħi għandha x'taqsam mal-burden sharing fuq il-ġlieda kontra terrorizmu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Il-President jemmen li l-ftejim li aħna konna ftemna fuq li jena niddiskutu eh, tjamlu pisejat fuq l-Istati membri kontrarju għalina li għedin nadottaw il-pis eh, u naqsmu responsabilizajiet u r-rizorsi fil gwajt tal-ġida eh, kontra terrorizmu il-President Barroso. Jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna kif qalulna l-Amerikani huma lesti li appoġġaw jekk huma jridu sistema simili fuq livell Ewropew u din hija deċiżjoni li rridu nieħdu aħna hekk fl-Ewropa. Dak li qegħdin naqblu dwar permessa dan il-ftejm huwa li jkollna d-data u kondizjonijiet stretti għall awtoritajiet Amerikani. Rridu naħsbu wkoll nistgħu nagħmlu aħjar fosna u bil-mod ta' kif l-Amerikani għaluna li huma lesti għaliex huma għandhom iktar investiment f'dan il-qasam minn dak li għandna aħna għal daqstat naħseb li din tista' tkun ħaġa importanti għal futur tagħna għaliex il-koll kemm aħna rridu nagħtu kontribut fil-ġlieda kontra terrorizmu. Ikun żball kbir li qed naħsbu li ġlieda kontra terrorizmu hija responsabilità tal-Amerikani u aħna qegħdin nappoġġaw biss. Le, mhijiex hekk. Aħna għandna responsabilità konġunta biex nipproteġu iċ-ċittadini u niġġieldu kontra il-terrorizmu il kellim li miss. President, illum il-Parlament Ewropew adotta il-rapport tas Sur Cashman fuq eh, l-anijiet ta' svilupp tal-millenju u l-implementazzjoni tagħhom issa wieħed mill-iktar messaġġi importanti għalikom il-Kummissjoni Ewropea hija li għanna naqdu riżorsi kollha tal-Unjoni Ewropea biex bekk nimplementaw eh, l-anijiet ta' svilupp tal-millenju di membri individwali Innexxilhom jagħtu riżultat eh, fir-rigward tal-impenji tagħhom hemm deficit ukoll ta' 20 miljun fuq l-MDGs. Issa jien nixtieq inkun naf x'ser tagħmel dwar dan u fis-summit li jmiss tal-Kunsill biex tfakkar li l-Istati membri x-responsabilitajiet għandhom u biex tagħmilhom iktar pressjoni u biex bekk l-Istati Uniti eh, l-Unjoni Ewropea tibgħat messaġġ ċar lin nazzjonijiet Uniti f'Settembru. U ma nippermettux li l-kriżi ġelna ninsew responsabilitajiet. Aħna qed nitkellmu dwar biljun persuna li qegħdin jgħixu fil-faqar illum Il-President Barroso, jiena naqbel ma tħassib tiegħek u issa iva hemm ir-risku li minħabba eh, budget ristret f'xi stati membri xi impenji mhux qed jiġu eh, irrispettati. laqgħa ftit ilu ġewwa Addis Abeba mal-Kummissjoni Afrikana u wieħed mill-punti li qajmu hemmhekk mill-msieħba tagħna Afrikani eh, kien fil-fat li l-impen mux qed jiġi irrispettata. Daqsan hija kwistjoni ta' kredibilità minna tagħna. Aħna rridu nassiguraw li iva nkomplu għaddejjin bl-impenji tagħna per per eżempju dik fil-ġida kontra l-bidla fil-klima, jiena lest li immur ġewwa New York għal laqa fej ser niddiskuti l-importanza tal-agenda ma' Ban Ki-moon u kol jiena nis ser niddiskutu mal-Kunsill Ewropew u wkoll mal-G20 fil-ġimgħat li ġejjin, il-G20 ġewwa l-Kanada, għal daqstant jien nista' ngħidilkom li iva jiena qed nikkommetti ruħi ħafna, jien ukoll kont preżenti fis-summit tal-G8 xi snin ilu u nista' ngħid li l-iktar pajjiżi żviluppati għadhom aqas irnexxielhom jagħmlu dak li wedu li se jagħmlu min-naħa tagħhom. Domanda supplementari? Mandi lebda dubju tgħid il-kelliema li l-Kummissjoni eh, Ewropea ħarġet b'inizjattivi varji u li mintiħad din responsabilità b'mod serju ħafna. Il-kwistjoni hija din. X'ser tagħmel Kummissjoni Ewropea biex tassigura li r-riżorsi qegħdin hemm bħal pereżempju il-pjan ta' 12 punt li s-sottometta il-Komissarju Pibelk. Kif ser nassiguraw li kunem konsistenza bejn il-politiċi tagħna biex bekk nkunu nistgħu nassiguraw li l-ġlieta għal l-anijiet ta' żvilupp tal millenium mhumiex part mill-istraġġija tal-2020. Iva jgħid is-Sur Barroso fil-fatt fatt ta' każijiet aħna proponina li l-Istati Membri li nagħtuhom iktar fondi. Niftakar pereżempju li fil ġapun jiena proponejt li natu 4 eh, biljun euro biex ngħinu li l rola rurali ġewwa l-Afrika wkoll f'pajjiżi oħrajn qegħdin jiżviluppaw fid-dinja. Għaliex dan kollu kien ġej minn eh, fles mhux minn fuqha. Issa, dan għandu jiġi minn budget nazzjonali. Il-perspettivi preżenti finanzjari ma jistawx ikollhom iktar flessibilità u għal daqstant aħna li qed nagħmlu huwa li nitkellmu mal-istati membri tagħna biex bekk nkunu nistgħu naraw l-impenji tagħna li kellna qabel. Il-kelliema li jmiss. In anaptiksi kien Nkompli b'mistoqsija fuq l-iżvilupp anki minħabba l-fatt li hemm is-summit fil nar l ħamis li ġej pitada. Il-kriżi ekonomika bħalissa u l-istaġnar li qed teddidna rridu naffrontawha u rridu nagħmluha bżida fl-investiment. Rridu l-ewwel net ikonna rizorsi u finanzjamenti u għalhekk l-mistoqsija tiegħi. Inti bħala mexxej politiku taħseb għall-iżvilupp ekonomiku tal-Ewropa U allura f'dan il-kuntest nistaw naħsbu anki għal bonds Ewropej biex ikunem finanzjamenti gbar għal żvilupp kbir Ewropew, per eżempju, biex nkun aktar speċifika. Per eżempju, il-ħolqin ta' highways Ewropej ta' veloċità olja, riċerka Ewropeja f'dak li għandu x'jaqsam it-tibdil fil-klima, riċerka fl-ambitu tal-settur marittimu Ewropew fin-navigazzjoni u anki fl-enerġija, energy terminals fl-ambitu tal-Mediterran. U għalhekk għal finanzjament li jkun hemm proġetti kbar Ewropej fuq eh, ħlasijiet Ewropej għal kopertura finanzjarja tagħhom. Hope will be addressed. Ivan nisper din il-kwistjoni tiġi intirizzata fil-Financial eh, Perspectives li jmiss għal 2020 aħna qegħdin nippjanaw il-futur finanzjarju tal-Unjoni Ewropea u qed nżidu fosthom ukoll enerġija, trasport u koll ta' uh, eh, punti oħrajn bħal pereżempju l-aġenda digitali għal dan huwa wieħed mis-setturi li fih nemnu li hemm valur miżjud fejn euro minn fuqa fuq livell Ewropew tagħmel iħafna iktar sens milli tiġi minn fuqa fuq livell nazzjonali. Allura, kif se niffinanzjaw dan? Ovvjament dan għandu jiġi diskuss mal istati membri, dan huwa żmien diffiċli ħafna biex niddiskutu il-budgets mal-istati membri, iżda n-nies jemnu li aħna nistgħu namlu konnessjonijiet iktar b'saħħithom fuq livell Ewropew. domanda addizzjonali. President, naħseb li ma tajtnix weġiba. Sur Barroso, inti taħseb li nistaw nafrontaw il-periklu ta' staġnar fuq il-bazi ta' attività ta' networks Ewropej bil- ħlas ta' bonds Ewropej biex ikun jistgħu jkopru il-finanzjamenti, aħna nistgħu nitlu f'suq kompetittiv fir-rigward id-dinja, l-Indja, l-Amerika, ċina L-Ewropa kif ħat tagħmel tajjeb għal dan? Ħajkollha tagħmel investimenti kbar, mhux hekk tista' twassal għal Eurobonds biex ikun hemm kopertura finanzjarja? X'għandek f'moħħok jekk jogħġbok? Uh, frankly speaking, I don't believe there is now Jiena ma naħsibx li l-istati membri tagħna ma l-esti li jikkonsidraw il-Eurobonds għal dan it-tip ta' nfir. Riċentement aħna adottajna programm importanti ħafna u ambizjuż ħafna fil-rigward ta' mekkaniżmu faċilità biex bekk nkun nistgħu ngħinu pajjiżi li għandhom problemi ta' dejn. Huwa fil-fatt x'tip ta' obbligu dan l-istati membri um, għandhom għas-suq finanzjarji u għal daqsan naħseb li jkun diffiċli ħafna li niksbu minnant l-istati membri għal prinċipju tal eurobonds għal dan it-tip ta', ta proġetti xorta waħda jiena naħseb li għatem xi possibilitajiet li nistgħu nużaw mekkaniżmi oħrajn. Fil-programm tiegħi jiena tkellimt pereżempju dwar uh, partnership pubbliċi u privati, nitkellem dwar kooperazzjoni mal-Bank ta' Investiment Ewropew u aħna qegħdin nanalizzaw possibilitajiet kollha ta' finanzjament għal dawn il-proġetti. Jekk tidu risposta tiegħi ċara, eh, naħseb ikun diffiċli ħafna li nikonna Eurobonds għal dawn il lanijiet speċifiċi, dawn ir-raġunijiet speċifiċi. is sinjora Dott. Grazie President, il-President Barroso inti appoġġajt in-naħda fuq tal-Irlanda u kol kien hemm appoġġajt ħafna il-progress eh, li nkiseb sissa l-futur paċifiku paċifista fil-Afganistana. Rapport tal-Kummissjoni għal għax-xogħol li qed isir fir-rigward ta' futur eh, ta' prosperità u ta' paċi n-nies tan-naħa ta' fuq tal-Irlanda, nista' ngħid li dan iż-żmien li fi żmien ta' taqlib ekonomiku, settur agrikolu u affermi importanti għal l-Irlanda ta' fuq. Sur President, tinti taqbel li il-kastigi proposti mm, għal eh, l-agrikoltura fin-nata fuq tal-Irlanda għal ksur ta' regolamentazzjoni tal-payment scheme tal-2004-2006 edin joħol u ċertu jiriski u inti u DG Agri taqblu li terġaw tanalizzaw mill-ġdid il-disalliance ta' fletri ta' 5% in-naħa fuq tal-Irlanda qed tipprova tagħmel minn kollox biex tipprova tassigura li eh, kollox huwa kif suppost u ukoll li e, kollox isir skont il-claims oriġinali. Grazzi ħafna jgħid il-President, grazzi tal-appoġġ e, li natajt sissa jiena nappoġġa l iżviluppi li qegħdin isiru fin-nata fuq tal-Irlanda. Il-Kummissjoni investiet ħafna f'dan il-proċess. Jiena niftakar il-visita tiegħi f'naħa ta' fuq tal-Irlanda. Jiena konxju tal-kwistjoni li għajmet e, Jiena nixtieq nagħmilha ċara ħafna li il-clearance ta' proċedura tal-Konsilja waħda Amministrativa eh, l-istatu membru konċernat jista' jagħti l-opinjoni tiegħu iżda il-proċess huwa wieħed vital Il-Kummissjoni ma tippruvax toqgħod eh, tieħu tkun diskreta iżda tipprova tassigura li jkun hemm trattament ugwali għall-istati membri kollha. U naħseb li intom taqblu li eħe aħna għanna nirrispettaw dawn ir-regoli ta' accountability. Illum per eżempju kelli la' interessanti ħafna tal-Kummissjoni mal-Qorti tal-Awdituri u nixtieq ngħidilkom li waqt li jiena nappoġġa l-Irlanda ta' fuq ħafna irridu eh, noqogħdu attenti ħafna regoli kollha għandhom x'jaqsmu mal-accountability. Grazzi. Jiena nixtieq insaqsik domanda follow-up hemm xi tħassib fin-naħa ta' fuq tal-Irlanda li din id-disalliance saret permezz ta' ċertu uh, ispezzjonijiet u nixtieq inkun naf li l-Kummissjoni ser tieħu l-evalwazzjoni, ser tagħmel l-evalwazzjoni kif suppost biex tassigura li din l-iskema qed tiġi mmexxija kif suppost. Ovvjament nista' nagħtik il-garanziji kollha min naħa tal-Kummissjoni biex din l-iskema tkun immexxija kif suppost. Iżda għal darboħra din il-proċedura hija waħda amministrattiva li tiġbor fiha qatt ta' passi li tassigura li l-Istati membri tagħti opportunità għal eh, konċiljazzjoni minn eh, korp indipendenti. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy pierwszą. Grazie ħafna temmejna l-ewwel qatt ta' mistoqsijiet u issa ngħaddu għal suġġett konkret. Jiġifieri it-task force għal sistema Ewropea ta' tmexxija. Dan huwa suġġett ta' diskussjoni tagħna llum is-sur Koll jekk jogħġbu. Eh, eh, president Barroso. Grazzi ħafna. President Barroso. Inta kemm għamilt stqarrija ċara li l-Kummissjoni Ewropea hija il-Gvern Ekonomiku tal-Ewropa. Madana kollu metodu komunitarju dak li għan ħtiġu bħalissa jekk irridu tassew insaħħu t tmexxija ekonomika. Għalhekk aħna naqblu miegħek, nappoġġawk. Iżda minn li qed nisma' jidher li hemm fil-Kunsill nies li huma qegħdin jippreferu approċċ intergovernattiv bħal pereżempju fir-rigward il patta ta' stabilta' u tkabbir. Jekk nagħtu ħarsa lejn it-task force u r-riżultati tax-xogħol tagħhom, x'taħseb li huma l-fatturi ewlenin li għandhom japplikaw f'dawk ir-riżultati sabiex isaħħu t-tmexxija ekonomika u sabiex isaħħu il-patt ta' stabilità u tkabbir billi jużaw il-metodu komunitarju. X'tista' tajdenna b'mod prattiku naħseb li jista' jgħinna għad-dibattitu fil-ġejjeni. Grazzi. Jiena nħoss li task force nħoloq f'dan il-kontest speċifiku biex napoġġaw il-Greċa u bħalma tafu l-Kummissjoni edha tieħu sehem fit-task force b'mod kostruttiv u leali. Fil-fatt, task force ġie mwaqqaf mill-President tal-Kunsill Ewropew b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni. Il-Kummissarju Ren qed jieħu sehem f'dan it-task force u nista' ngħidilkom li jiena sodisfatt kif ix-xogħol qed jimxi l qudiem f'dan it-task force Hemm kunsens li qed joħroġ fuq passi għal koordinazzjoni ekonomika fl-Ewropa u bosta minn dawn il-passi huma jimxu skont il-proposti li għamilna aħna fil-komunikazzjoni ta' 12 ta' Mejju. U għalhekk jiena nixtieq ngħid li dan it-task force qed jagħmel prestazzjoni tajba ħafna, qed jagħmel xogħol importanti ħafna għaliex għandna punti importanti bħal pereżempju l-implementazzjoni tal-patta stabilta' u tkabbir, f'dan is-semestru u għalhekk u dima mal-appoġġ tal-President tal-Kunsill nar il-ħamis. Ovvjament il-Parlament għandu dritt tal-inizjattiva biex ikun hemm il-konsens li qed joħroġ minn dan it-task force. Grazzi, il sinjura Lukaċevska. wiemy jak trudna jest sytuacja ekonomiczna i... Grazie ħafna. Nixtieq nitkellem dwar id-diffikultajiet ekonomiċi sa' ċertu stati membri u kif dan jaffettwa ċittadini tal-pajjiżi konċernati u d-deċiżjonijiet li jieħdu dawn il-gvernijiet. Smajna dan l-aħħar dwar il-ħtieġa li nappoġġaw l-integrazzjoni Ewropea fih dan is-27 stat membru. Iżda jien nixtieq nistaqsik kif ser tiddefendu dawn l-anijiet u kif ħan zommu mal-pressjoni li jem biex nsibu soluzzjonijiet pal per eżempju il-ħolqin ta' gvern ekonomiku Ewropew ġdid fejn fiż-żona euro jista' jikontribwixxi għal xogħol aħjar. x'garanzijiet tista' tofrinna għal pajjiżi li jikontribwixxu sforzi kbar sabiex jiġġieldu għal drittijiet ekonomika. Dan ma jkunx it-tieni rwol tal-Unjoni Ewropea Bosta drabi f'dan il-parlament u f'okkazjonijiet oħra aħna edna li aħna kontra kwalinkwa tip ta' kompetizzjoni parallela, kwalinkwa tip ta' divizjonijiet f'dan l-Unjoni Ewropea. Aħna għandna Unjoni waħda, l-Unjoni Ewropea bl-istituzzjonijiet tagħha bu bis-27 stat membru llum. U ovvjament nirrispettaw it-trattat it-trattati li għandna. Għalhekk fil-qafas li għandna ma nistawx namlu aktar għal koordinazzjoni ekonomika u għal clearance. Aħna għanna fit-trattat l-artiklu 121 li jgħid li l-politiki ta' ekonomika tal-ekonomija tal-istati membri huma ta' kompetenza tal-istati membri l-artiklu 100 121 jitlob li kunem koordinazzjoni bejn istati membri, għanna l-artiklu 126 fuq il-politiki budgetari u 136 jippermetti l-Kommissjoni li jieħu sem biex jgħin il-koordinazzjoni, kemm fiż-żona euro kif ukoll fil-aspett komunitarju, fil-qafas komunitarju. għalhekk dan huwa punt importanti li rridu nifmu. Nistaw namlu ċertu proposti għal zona euro iżda dejjem fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u mhux ikonna zona euro bħala xaġa separata mill-pija tal-Unjoni Ewropea. Nemmen li dinja xaġa kritika u importanti għal suċċess tal-Unjoni li hija bbażata fuq il-prinċipju ta' solidarjetà. Grazzi Sergio Koferati, jekk jożbu. Grazie President. Grazie President, jiena għandi opinjoni kemm differenti minn dak tal-President Barroso f'dak li għandu jaqsam ma' xogħol tal-aħħar xhur tal komissjoni u tat-Task Force. Jiena għandi sensazzjoni ċara, forse tista' tgħid il-kontra dan. Iżda donnu jider ċar li anke mill-medja il-proċess ta' rkupru u għax-xogħol neċessarju dan ħadu azzjonijiet indispensabbli naqbel ma dan iżda li fil-verità Don nħalqet l-ideja li hemm żieda u żvilupp. Il-patt ta' stabilità u tkabbir qed jissogra li jsir parti biss ta' patt ta' stabilità jekk ma nagħmlux xi ħaġa. Jiena nħoss li huwa indispensabbli li impoġġu fil-prattika l-ewwel net fit-twaqqif tal-Eurobonds azzjonijiet li jistgħu isostnu u jgħinu l-tkabbir. Jien irid ikun naf jekk tassew l-interess sa tkabbir huwa interess imsejjes kemm fit-task force kif ukoll fil-Kummissjoni. the task force Il-task force kien maħsub għal gvernanza ekonomika u meta kont qed nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi jien kont nirreferi għal dan Iżda ovvjament it-kabbir huwa kwistjoni separata, it-kabbir huwa l-iktar punt importanti għall-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Mingħajr it-kabbir ma nistgħux namlu x-xogħol tagħna li ċ-ċittadini jistennew minna aħna rridu l-ekonomija tas suq soċjali u inkella ma jkunx nistaw nilħu l-milja tal-potenzjal ta' ċittadini tagħna. Nafu l-anijiet tal-istrateġija tal-2020, tkabbir, tkabbir u tkabbir kabbir intelligenti, sostenibli u inklusiv. Iżda aħna nemnu li biex ikonna kabir rridu konna fiduċa u minnajri fiduċa fis-swieq finanzjarji fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux niksbu dak il-livell li ta' tkabbir u biex namlu tajjeb għal potenzjal ta' tkabbir qabel il-kriżi u għalhekk nemnu li l-konsolidazzjoni fiskali hija importanti mhux bħala għan iżda bħala mezz biex niksbu aktar mezzi biex ntejbu l-potenzjal ta' tkabbir fl-Ewropa. Grazzi, Is-Sur Kamal. Thank you very much. Grazzi, President. Jiena nħoss li nkoll naqblu li dikun hemm gvernanza ekonomika. Iżda jgħan onesti. Dak li rajna huwa regoli li qegħdin jitkisru e, eh, fir rigward il-patta skabbir ta' stabilta u l-kabbir minħabba l-istabilta finanzjarja u l-inġenerija finanzjarja tista' taqbel naħseb li l-istati membri għandhom jaqblu mal-politika fiskali u mal-kontabilità onesta. Zdin titħares li din bħala opportunità li l-Unjoni Ewropea jkollha seta' fuq il-budgets tal-istati membri jew inkella ħatamlu azzjonijiet konkreti kontra dawk il-pajjiżi li mxew ħażin iktar mill-li nifukaw fuq is-seta dejjem akbar tal-Unjoni Ewropea fuq il-budgets tal-Istati Membri. Grazzi. Seeing this point uh, in terms of Jiena Ma naħsibx li din hija ġlida għal kompetenzi jew biex niksbu aktar setat, jgħid il-President Barroso. Din mhix problema. Dak li għandna huwa l-artiklu 121 ta' trattat u diġa minn issa l-politika ekonomika tal-Istati membri mhix tħassib nazzjonali. Rajna li kriżi f'din il-kriżi li deċiżjonijiet li ħadu pajis partikolari kollom effett ta' detriment fuq ir rigward tal-istati membri oħrajn. U għalhekk Meta jħeju l-budgets tagħhom l-istati membri rridu jkunu konxi x'inhu ma sitwazzjonijiet ta' stati membri għax huma jistgħu jkollhom influwenza mid-deċiżjonijiet tagħhom. Aħna rridu niċċarawa din li ma rridux nagħmlu interferenza għal setat sovrani tal-Parlamenti Nazzjonali tagħna. Irridu nirrispettaw dan ir-rigward. Iżda jagħmel sens li meta niddiskutu l-politika ekonomika tal-Ewropa u rajna l-importanza tal-interdipendenza irridu naraw xinu mid-deċiżjonijiet li joqtu ekonomiji oħrajn. Allura x'inhu l-valur miżjud tal-inkunu flimkien u għalhekk huwa linja sensibbli li aħna qegħdin nipproponu u issa jidher li hemm konsensus li qed joħroġ dawn il-linji. Grazzi, Signora Guri. Dziękuję bardzo. Tista' kif xogħol xejn az elhúzódó válság egyértelművé tette az uniónak nincs több elvesztegetni való ideje. Grazzi, is kollegi, el krizi uriet fitxar li l-Unjoni ma tistax titlef aktar ħin. Irridu nirreaġixxu malar kemm jista' jkun. Hemm tliet toqsma li rridu nagħmlu xogħol tajjeb: il-gvernanza, l-istrateġija tkabbir u r-riforma għas-servizzi finanzjarji. Dan kollu rridu nagħmluh mingħajr ovvjament ma ninsow li il-politika ta' kisba u l-politika ta' bidja irridu jkollhom rwol ġdid. Minajr koezjoni, minajr prodotti tal-likel ma nistax nkunu b'saħħitna fl-ambitu dinji u għalhekk nistaqsi lill president tal-Kummissjoni intom impenjajtu ruħkom biex tmexxu l-qoddim l-istrateġija tal-2020 f'armonija mal-politiki u bħala responsabbli politiku jina għandi stima kbira li kizda f'dawn loqsma ħajkun hemm il-prinċipju li li jinżamm li dawn it kabbir jista' jseħħ biss b'deċiżjonijiet li iqisu l-istati membri kollha u mhux biss dawk ta' żona euro mingħajr ma jxekklu l-kweżjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, intandek raġun. Jiena ili ngħid li rritu kunem hemm approċċ olistiku għal politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li l-Istati membri huma konċi ta' dan rridu naraw il-patt ta' stabilta ta' tkabbir u anki riforma ta' servizzi finanzjarji. Rridu norbtu kollox ma' tkabbir u tkabbir biex konna tkabbir sostenibbli għandna bżonn ta' tmexxija ekonomika b'saħħitha rridu rispett tar-regoli, rridu kredibilità tal-finanzi pubbliċi iżda rridu wkoll supervizjoni ta' regolamentazzjoni ta' swieq finanzjari u ninvestu fil-potenzjal tagħna tkabbir. U din hija l-istrateġija tal-2020, titkellem dwar ir-riformi, u għalhekk qed ninsisti għandna bżonn konsolidazzjoni fiskali u riformi strutturali rridu naraw li nimxu lejn il-politiki ekonomiċi li huma tant importanti għall-Ewropa kemm għal koeżjoni soċjali kif ukoll ekonomika. Mhux għal 16 il-pajjiż, iżda anke għal 17 il-pajjiż għax l-Estonja dal-waqt ħat issieħeb, iżda wkoll għal 27 stat membru kollu tal-Unjoni. Ratspräsident Van Rompuy Permezz ta' task force, il-President Van Rompuy jixtieq li joħroġ l-Unjoni Ewropea mill-kriżi finanzjarja li nsabu fiha. Sur President, inti kemm il-darba qed semmejt l-artiklu 121 illum tat trattat u tkellimt fuq l-indipendenza ta' tmexxija finanzjarja u li m'għandix taffetwa l-Istati membri, jiena nixtieq saqsik mistoqsija konkreta fil-kuntest tat task force. Aħna ħanerġgħu il-Kummissjoni ħatkun tista tnaqqas eh, timmaġna sitwazzjoni mingħajr is-sussidji u eh, nixtieq insaqsi wkoll x'taħseb il-Kummissjoni dwar it tisħi u l-appoġġ ta' regolamenti illi jappoġġaw l-Istati membri sabiex jitnaqqas id-dejn. Grazzi. Many questions. So first of ħafna mistoqsijiet l-ewwel net. Dak li qed nagħmlu issa fit-task force u fil-Kummissjoni kellna komunikazzjoni ta' 12 ta' Mejju hija l-possibilità li nsaħħu l-patta stabilità u kabbir u ninkludu t twessieħ tal-lodot tagħna ta' inċentivi għal eh, compliance Jina importanti li nitkellmu dwar dan, emmin li jitkellem dwar sanzjonijiet, għaliex għanna bżon kredibilta tal-lodot tagħna biex il patta ta' stabilità u tkabbir jiġi rispettat. Rajna li l-problema kienet li stat, ċertu stat membri kienu ma kienu qed jirrispettaw l-trattati. Kif għamlu dan ix-xogħol? Aħna rridu nagħmlu dan b'mod ġust, mhux biss billi nanalizzaw dawk li jinsabu fil-fond ta' koeżjoni u għalhekk qed implementaw dawn l-inċentivi għal compliance ikunu xikunu il-pajizi jekk ikunu xew le fil-fond ta' kozjoni. Għalhekk irridu tisħiħ ta' dawn l-inċentivi għal compliance bħal per eżempju li ninkludu il-prevenzjoni aktar malajr bħal per eżempju burat aktar għoli ta' automaċizmu. Rridu naraw kif ħannidu l-qoddim proposti leġislativi għal dan l-an. Thank you very much. Grazie ħafna. Is-Sur Juan López Aguilar. Grazie Presidente, quiero President. Grazie President. President Barroso. Jiena nixtieq tajdinna xi ħaġa fuq il-qatt fil-moment li issa għedin nitkelmu dwar il-grupp ta' ħidma fuq it-mexxija ekonomika, inti bosta drabi tkellim dwar strategija ta' tkabbir intelligenti u sostenibli u li tkun inklusiva. Dan huwa xaġa importanti ħafna iżda 20 miljun u qed inħossuhom esklużi mis-suq tax-xogħol għaliex dan huwa konsegwenza tal-kriżi. Nafu li hemm 20 miljun qiegħed li rridu tweġibiet konkreti meta ngħidulhom li t-tmexxija ekonomika u l-istabilità kif ukoll il-monitoraġġ ekonomiku u finanzjarju ħaj jiġu konkretizzati f'strateġija li ħatimmira propju għal inseriment mill-ġdid fis-suq tax-xogħol ta' dawn il-ħaddiema qiegħda. Dan għandu jtejjeb il-produttività u l-kompetizzjoni għal dawn in-nies li sabu ruhom maqtuwajn il-barra mis-suq tax-xogħol minħabba l-kriżi. U fuq kollox, dan kif ħajkollu effett fuq is-sem tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li ħajkunu parti għal din l-opportunità li ma nistawx naħluha biex ikunu importanti għal definizzjoni ta' regoli ġodda ta' tmexxija ekonomika fil-laqa ġew 20 ta' li ħasseħ f'Toronto. Eh, L-essenzjali ta' dak li qal Lopez Aguilar rridu dimensjoni olistika, ma nistawx nħarsu lej regoli ġodda ta' tmexxija fil-patt ta' stabilta' u tkabbir. Rridu naraw li nara x'namlu bit-tkabbir ukoll fl-Ewropa biex nigarantixxu li jkun hemm tkabbir sostenibbli u inklusiv. Qed bosta drabi dan. Ma rridux li l-ispejjeż ta' dan l-adattament jiġu mitfuwa fuq spallejn l-aktar dajfa. Mhux huma kkawżaw il-kriżi u għalhekk aħna nħossu li għandu jkun hemm distribuzzjoni aħjar ta' sagrifiċi u ta' tbatijiet u bħalma qal il-kollega onorevoli, irritu ikun hemm dimensjoni esterna u għalhekk ħammorru fil-G20 b'din id-determinazzjoni bħal pereżempju li nipproponu mekkaniżmi ta' kontributi ta' settur finanzjarju bħala tuġiba għal kriżi billi nippruvaw insaħħu pożizzjoni komuni ta' l-Ewropa fuq il-livell dinji u fuq il-livell ta' G20. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Peter Luhan. Domnule Barroso, referitor la Europa 2020, o nouă strategie europeană pentru... Grazzi, President, f'dak li għandu x'jaqsam l-Europa 2020 strateġija ġdida għall-impjigi u għad tkabbir ekonomiku. Fost l-anijiet u l-anin li ġew approvati mill-Kunsill Ewropew nar il-25 u 26 ta' Marzu ta' din is-sena, hemm ukoll il-mira li ntejbu ir-riċerka kif ukoll l-iżvilupp sabiex bekk l-investimenti pubbliċi u privati f'dan is-settur jaslu għal 3% tal-GDP. Fl-istess deċiżjoni qegħdin ngħidu li l-Kummissjoni ħadd fassal indikatur speċifiku li jista' jirrifletti l-intensità tar riċerka u tal-innovazzjoni. Ngħaddi domanda tiegħi. Skont liema metodu intom ħadd tfasslu dan l-indikatur? U it-tieni parti tal-mistoqsija tiegħi diġà hemm programm ta' konsultazzjoni f'dan ir-rigward. Grazzi. All right, uh, we have put um, reference to the għandek raġun. Il-3% tal-GDP iżda ma semmejniex biss il-riċerka u l iżvilupp iżda l-kunċett ukoll tal-innovazzjoni miex kwistjoni ta' riċerka fundamentali iżda kif ir-riċerka ħad tiġi tradotta fl-attività ekonomika. X'tista' tagħmel ir-riċerka għal aktar tkabbira l aktar impjiegi ma tafu m'hemmx indikatur ċar għall-innovazzjoni u din hija kwistjoni teknika li edha konna punti di visti differenti min-naħa tal-esperti jena nappoġġa l-OECD li għadhom kem zjaru Brussel dan l-axar u għed kollabora maħħom biex ikonna indikatur għan innovazzjoni li jista' jkun maqbul mill-komunità akademika u mill-komunità kollha kemmi. Dan huwa x-xogħol li qegħdin nagħmlu u aħna ċertament rridu nagħmlu dan f'konsultazzjoni pubblika u nagħtu merħba lil kontributi kollha. Din hija kwistjoni teknika ħafna iżda nemmen li hija kritika importanti li niżviluppu indikaturi aħjar l-innovazzjoni. Eh, Madam Hilda Figueredo. Signora Hilda Figueredo. President, nafu li s-situazzjoni ekonomika u soċjali hija ta' tħassib kbir. It-kabir ekonomiku huwa dajjef ħafna. U mhux biżejjed biex jindirizza l-qat li hemm u biex joħloq l impjiegi li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn Apparti minn dan il-miżuri li qed jiġu maħuda, u speċjalment il-politika ta' austerità li suppost qed hemmhekk biex tirrispetta eh, l-kriterji tal-patt ta' stabilità qed ikollhom effett oppost għal dak li hemm bżonn dak li għandu jaqsam il-ħolqien ta' impjiegi u eh, tkabbir ekonomiku u daw qed waslu wkoll għal inqas igwaljanza u iżjed faqar. Għalhekk waqt li din hija l-Unjoni Ewropea qed tiddefendi lil nofsu iżda madan kollu aħna nħossu li hemm eh, esklużjoni soċjali qatt eh, u faqar jikber. Għal din ir-raġuni President ma tħoss li hemm bżonn urġenti biex wieħed jagħti priorità lil sostenibilità soċjali fil-politika makroekonomika minn li wieħed jinsista fuq jinsisti fuq sostenibilità finanzjarja li ħa poġġi f'periklu l-sostenibilità soċjali li għandna bżonn ma tħoss li wasal iż-żmien biex aħna nirrivedu l-patt u l-kriterji li eh, li hemm taħtom biex nagħtu priorità l-inklużjoni soċjali u l-impjegi. Dat finanzjari non terem sustentabilità soċjali Jien naħseb li mingħajr stabilità finanzjarja ma jistax ikun hemm stabilità soċjali għax bekk ma jkun hemmx stabilità eh, finanzjarja ma jkun fiduċa, ma jkun hemmx investiment u ma jkun hemmx ħolqien tampigi għalhekk jiena man nħoss li għandna eh, nopponu eh, politika makroekonomika stabli fuq naħa u lajnuna l-fuqra fuq naħa l-oħra. Fil-kontest tal-faqar, bio parti minn qafas 2020 li lejnu l-faqar, naħseb li hemm forsi iżjed riskju issa eh, tal-faqar u qed naraw fenomenu ta' faqar ġdid eh, li huma ta' tħassib kbir. U evidentement il-gvernijiet għandhom bżonn eh, jinkludu fit-tħassib tagħhom biex jkunu jistaraw kif jistgħu reaġixxu għas-sitwazzjoni ma naġantenni li l-soluzzjoni mhux biss disciplina budgetarja għax aħna għanna eh, inkella waslu għal situazzjoni iżjed serja anki dawk li ma iżjed fuqra. Grazzi ħafna, President. President Barroso, forsi tista' tajli min qed eh, jipprofetilu mill-pakket ta' għajnuna l-Grega. Eh, Spiro Lazzis jew jew li għandu sem importanti fil-Europa forsi l ħabibberja tijak ma sut Lazzis tista tkun konflitta interess. Grazzi. Il-pakket li ġi offrut mm, li ġi offrut mi Greċja u l-Unjoni Ewropea huwa l-benefiċċju tal-poplu Grek kollu u l-ekonomiji eh, tal-Unjoni Ewropea wkoll inkella ma kienx tiġi approvata mill-27 stat membru. Issa dwar il-kumment u l-insinuazzjoni li qed tagħmel jiena naħseb ma naħseb li m'hemm lebda eh, lok għal risposta. Grazie ħafna. L-aħħar mistoqsija. Il-kollega Giorgios Papanikolaw. President. Συνενούν στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανάγκη νέων θεσμών. Presidente Germania Franċiże mill-lider iħossu να μην aħna τα nibżon με τη dikjarazzjoni ta' Sur και u Sarkozy aħna qed nimxu lejn emenda tal-patt ta' stabilità fejn ħajġu posti sanzjonijiet per eżempju l-irtirar tar-rat ta' dritt tal-vot lill-istati membri li ma jirrispettawx il-miżuri disciplinari. Jien għandi mistoqsija, inti ma tħoss li l-kriżi hija għal kwestjoni ta' disciplini f'dan il-kwestjoni hija fl-aħħar mill-aħħar din il-kriżi Għalem strument komunitarja u l-strument fiskali nazjonali. Ah, aħna għadin eh, eh, fitri li minna memx xruċ. Għal darbohra għadna kem rajna eh, it-naqis fil-credit rating tal-Greċja minna l-ebda bazi. Tas tħoss li sistema tista' twassal għal situazzjoni pozittiva għal ġejjini. Grazzi, President Barroso. L-istituzzjonijiet eh, eh, Ewropej u l-Stati membri għandhom bżonn ħaġa kredibbli biex implementaw l-patt ta' stabilità u tkabbir. U evidentement u evidenti li ħajkun hemm problemi fl-implementazzjoni. Nuqqasa rispett minn ċerta stati membri tar-regoli li huma kienu qablu magħhom hija problematika. Ġiġa possibbli taħt it-trattati u minn riformi ġodda li jkun hemm xi tip ta' limitazzjoni u ċerta' Eh, sanzjonijiet nistgħu ngħidu l hekk eh, huwa possibbli ġa aħna l-xtiq dak li nixtieqna ikonna fil-ġejjieni li nagħmluha b'forma oġġettiva, ġifieri nsibu tejba eh, xi maniera biex intejbu il-kredibilità tal-patt forma ġusta biex il-miżuri jkunu jistgħu jidu applikati, implementati b'forma oġġettiva indipendement mill-situazzjoni tal-pajjiż kunx fost li żjed onja jew fora tal-Istati Membri. Naħseb li huwa fl-interess ta' kulħadd li konna maniera żjed kredibbli biex nimplementaw il-patt ta' stabilità u tkabbir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President għal din is ta' mistoqsijiet u risposti nintaqgħu ix-xar id-dieħel matul is-sija ta' mistoqsijiet. U l-laħt li għanna għada wkoll. Grazzi ħafna.